Nikun ringrazzjawkom tal-input ta' valur li jintom tajtu fil-rapport kom u nististenew bil-ħerqa biex nikoperaw ma'kom fil-ġejjini biex naraw li konna politika tajba biex naqslu dawn il-miri. Grazzi. Grazzi, Kommissarju. Issa, il-rapport għan nivotaw fuq għada. L-aħħar punt tal-lejla. Il-rapport ta' Sir Kazzalina fuq iġlida kontra l-frodi u il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-komunitarju sur Kozzolino fidejk erba' minuti. Grazie President. F'moment fejn it-Trattat tal-Lisbona qed jagħmilha iktar importanti rwol tal-Ewropa fil-ħajja ta' miljuni ta' tittadina, il-sfida trasparenza u legalità issi kruċjali. Għalhekk ir-rapport li aħna nippreżentaw huwa riżultat ta' sforz wieħed il-xogħol beda minn eh, orti tal-awdituri u xogħol li jagħmlu għal 2008 fejn kien hemm l-inċidenza ta' finanzjarja ta' irregolarità li jmur iktar minn biljun euro tal-2007 sa eh, iktar minn 700 miljon euro fil-2008. U dawn huma kollha irridu ġo fatwati mill-fondi tal-pre-adeżjoni. Il- eh, valuri dawn il-ċifri waħdu ma jadunix biss jekk l-affarijiet huma taħt kontroll. Analiżi li seħħew dawn ix-xhur li ġejjin eh, u rinna bżonn ġewx affarijiet. Minnaħa huwa importanti li jkollna aktar responsabilità minn ħaża l-istati membri biex nidivindwaw il-frodi u l-irregolarità. U biex naqsmu l-informazzjoni meħtieġa meta qablu mal-frodi, il-ħela u użu ħażin tal-flus. Minnaħa l-oħra irridu ndaħlu fis-seħ proposti ta' xogħol biex ikun iktar effiċenti twetti tal-intervenzjonijiet minħat tal-istati membri biex ikonna proċeduri amministrativi, strateġija u ġestjonali illi ittejjeb il-kwalità tal-pjanijiet u l-impatt tagħhom fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom u x-xogħol tal-ċittadini tal-Ewropa. Biex nagħmlu dan nipproponu li l-Ewropa tisħaq fuq xi affarijiet. L-ewwel nett naħsbu illi ikun hemm 27 skeda li nanalizzaw bir-reqqa minn kull stat membru individwali fux naraw kemm qed jużaw ir rizorsi Ewropej b'mod utli Bikunem hemm mappa preċiża minn kull pajjiż li e, nkunu suġġett tal-kontroll. Unbat naraw l-effetti ta' daw. U ħaġa naqsu l-irregolaritajiet u ntejbu r-regolamenti u indaħlu fis seħ program ta' semplifikazzjoni leġislattiva u regolamentattiva din mod partikolari għal dak san fondi strutturali. Apparti jekk irridu nintensifikaw xolna għal ġlida kontra l-korruzzjoni kriminalità finanzjarja u distorzjoni fil-kontratti pubbliċi u illum qed nagħmlu passi l qoddim flimkien ma' xogħol li nagħmlu mal-Kommissjoni. M'xogħol sfiq naħa ta' kulħadd aħna fukajna fuq il-problemi ewlenin f'dan il-qasam fil-xogħol bejn l-Unjoni Ewropea u l-Banki Fiskali u minnaħa tal-Fondi Ewropej dan wasal għal eh, iktar trasparenza u saħħaħna wkoll strateġiji antifrodi u antikorruzzjoni. Biex nala dak kendu xaqsam l-Olaf, huwa essenzjali garantixxu l-dipendenza sħiħa tagħha meta taħdem u kooperazzjoni sħiħa tal-Istati Membri kif ukoll strateġija xirqa ta' risorsi umani li hija tant meħtieġa. U rridu nżommu ħajja u miftuħa diskussjoni dan l-Ewropa biex ikun hemm xi wieħed Ewropew rridu kol nġildu flimkien imkien biex ikonna trasparenza u iktar użu effiċjenti ta' rizorsi Ewropej. Għalek rridu nevitaw kull tip ta' strumentalizzazzjoni. Il-problemi li għanna palissa biex indaħlu fis diskussjonijiet fondamentali għal pjan komunitarju pal per eżempju linja ta' politika ta' kozjoni dok svilupp huma importanti imma rridu ħarsu lejn il-problemi ta' distruzzjoni illi xorta għadhom hemmhekk f'ħafna eh, setturi finanzjari tal-komunità u dan informazzjoni inkunu nistaw nieħdu passi tajbin il-qoddim u nejnu l-ġestjoni finanzjarja aħjar u iktar trasparenti. U jekk namlu dan l-isforz, l-istituzzjonijiet varji fost il-komunitarji nkunu qegħdin verament qed namlu qed nimxu fit-triq it-tajba sabiex ikonna Ewropa ħafna iktar b'saħħitha u kapaċi illi wkoll tissodisfa' il-ħtiġijiet ta' ċittadini. Pasamos al turno de KCI. Tiene la palabra. Mena naddu għal KCI. Għal minuta s-senjura Makruvaj. Bħala xadaw rapporter tal-IPP, nishtiq nuri l-apprezzament għaj l-rapporter u l-kollegi l-oħra mill-gruppi politiċi għal kooperazzjoni eccellenti li kellna. Aħna natu attenzjoni partikolari li nżidu trasparenza li jkun hemm regoli aħjar għax xiri pubbliku għax dan huwa l-aktar qasam vulnerabbli għal korruzzjoni li iżid il-prezzi tal-konsumaturi bi fixkel is-suq. Barra minn hekk il beneficjari tal-fondi Ewropej mill-istati membri kollha għandhom joħorġu fuq website waħda skont l-istess kriterji. U konna minn biex ikun hemm marfi reċiproku tal- l-diskwalifiki bħal pereżempju min jkun involut fil-frod ma jistax ikun kap eżekuttiv. L-attivitajiet tal-Olaf għandhom jiġu mejjuna. Aħna qed nitolbu eh, statistika u eh, ridna naraw fejn l-Olaf fissika sa irregolarità u l-istati membri ma jsegwux blazzjoni dan sara fit-73% tal-każijiet. Anke rridu inħarsu lejn kas ta' operazzjonijiet offshore illi idewmu l-azzjoni li tridu jittieħdu. Jina naħseb il-Kummissjoni għandha tqis dawn l-affarijiet bħala aspetti ta' priorità. Grazzi ħafna Sur Kelly. Grazzi, naħseb mhux qed naġġibha jekk ngħid li l-kriżi ekonomika li hawn bħalissa ġiet minħabba kriżi morali fil-bidu fejn ir-reba rebħet fuq il ġenerizita l-korruzzjoni rebħet fuq l-integrità u l-interess propju rebħa fuq is-solidarjetà. U sakemm nerġgħu morru lura l-ġenerożità, l-integrità u s-solidarjetà fil-qalba tal-affarijiet ta' kif jitmexxew il-kumpaniji u l-gvernijiet mhux ħanoħorġu minn dan il-gwaj. Favur kull sforzina biex jiġi miġil dal-frodi kien hemm nies qed jitolbu l-benefiċċji soċjali eh, fl-Irlanda, fl-Irlanda ta' fuq u fir-Renju Unit kull ġimma. U kien hemm ukoll banek illi għadu jahbu l-affarijiet biex biex jagħmlu l-qlieħ. Hemm bżonn li ngħaddu l-messaġġ ċar illi l-frodi ħad iġi trattata b'mod qawwi fuq livell Ewropew fuq kull livell. Yes, Signor Kelly. Grazzi lis-Sur Kelly, Kummissarju. Mr. President. President, membri onorevoli, fissem il-kollega tiegħi, Kummissarju Semeta, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lir rapporter għar-rapport kostruttiv li tagħna u l-proposti li għamel biex intejbu l-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tapprezza li il-Parlament qed jisħab mod qawwi r-responsabilità konġunta tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-Istati membri hawnhekk. Nixtieq nagħmel xi żewġ kummenti fuq ir-rapportar ta' regolaritajt minħata tal istati membri Olaf stabbilixxiet sistema ġdida bażata fuq il-website imsejħa IMS, Irregularities Management System. Din ġabet titib konsiderevoli fil-rapportar ta' regolaritajiet ħata tal-istati membri fostom dawk li jintom edin kritikaw fil-rapport. Il-fondi strutturali dan huwa qassam ta' tassib partikolari kemm għal-Parlament u kif ukoll għall kummissjoni Il-Kummissjoni ħadet azzjonijiet qawwija biex issewwi ġufijiet fil-żoni l-aktar mill-quta u il-programmi fil-qasam tal-pjantazzjoni għal, -programmi pjantazzjoni għal azzjoni strutturali fl-2008 fostom eżerċizzju kbir ta' simplifikazzjoni. Flimkien mal-kommissarji l-oħra, l-kollega tiegħi, kommissarju Semeta ser ikompli għaddej bisforzi biex titnaqqas ir-rata ta' zbali. Għal programmi il-ġodda li ser ikun hemm ħan iżguraw illi dan miżuri ħajatu il-benefiċċji tagħhom barra hemmhekk, il-Kummissjoni ħad taħdem l-awtoritajiet tal-Istati Membri ħalli tiżgura illi dawn jerfgħu biss responsabilità tagħhom fil-ġestjoni konġunta kif ġiet imsaħħa mid-dispożizzjonijiet il-ġodda fit-Trattat tal-Lisbona. Sar progress konsiderevoli fuq it-trasparenza fuq il-beneficjarji tal-fondi Ewropej fil-qasam tal-bidja, kunsil qabel illi pubblikazzjoni tal-beneficjarji tal-fondi hija responsabilità tal-Istati membri. L-informazzjoni trid toħroġ fuq website wieħed għal kull stat membru skont il-prinċipju ta' ġestjoni komuni. F'dak li għandu xaqsam ma' faċilitazzjoni ta' aċċess għal websites ta' stati membri oħrajn fuq il-webpage tal ewropa mek ikun hemm links għalihom, issa nitkellem fuq l-ola fina na Nirringrazzja l-rapporter għall-appoġġ kbir illi huwa eh, għal mod espliċitu li qed jagħti li xogħol tal-alaf il-kollega tiegħi kummissarju semeta jaqbel illi il-qorti tagħmel inkjesti imma Olaf għandha dmiri oħrajn x'taqdi mod partikolari fil-qasam tal-prevenzjoni tal-frodi. tal prevenzjoni tal frodi jaqbel ukoll li Olaf għandu tiffoka fuq każijiet aktar importanti u frodi fuq skala ċkejk għandha tiġi trattata minn korpi oħrajn. Fl-2008 Olaf irrevediet il-proċeduri ta' segwiti finanzjari marbuta mal-każijiet tal-Olaf billi stabilixxi threshold minimis. Il-Komissarju semeta jieħu nota tal-kommenti tagħkom fuq il-ħtieġa li Olaf taħdem flimkien mas servizz interni tal-awditjar u jaqbel ma dak li għattu l-Olaf u l-IAS jaħdmu fil-qrib il-lom jamlek minn 2003 li huma jaqsmu informazzjoni bejnietom u jagħtu informazzjoni wkoll ta' kif jistgħu jħarġu u jtejbu l-ħiliet tal-personal tagħhom fuq kwistjonijiet komuni. Olaf ukoll l-estalet tikkopera fil-qrib mal-IIAS. Fuq id-drittijiet proċedurali, Il-manwal ġdid tal-Olaf ta' f'Diċembru tal-2009 li ġi modi li l-Parlament Ewropew tiġa joffri eh, gwida siħa għall investigaturi tal-Olaf. Aktar regoli dettaljati fuq drittijiet proċedurali ser jiġu inklużi fil-proposta leġislativa revizjoni tal-regolament tal-Olaf. Hawnhekk il-Kummissjoni tixtieq tfakkar eh, il-dokument ta' riflessjoni fuq ir-riforma leġislattiva ta' l ola din ser tgħaddi lill-Parlament eh, Ewropew qabel ma nifqu għas-sajf. Il-Kummissarju Semeta jista' bil-ħarqa li reprezenta dan il-dokument fil kumitat tal-Kontroll Budġetarju meta jiltaqa' magħhom f'Lulju u jista' bil-ħarqa li jiltaqa' mal-Parlament Ewropew jaħdem mal-Parlament Ewropew biex jitejjeb l-effettività tal-Olaf u l-ħarsin tal-flus tat-taxxi tal-Ewropej. Grazzi, Sur Kommissarju. Aħna ħan votaw fuq dil-mozzjoni rezoluzzjoni għada. Is-Sinjura Bazescu. To include my subject on the Jiena ħsibt li il-kollega tiegħek ħaseb illi minħabba li dan huwa l-istess minħabba li hawn kummissarju differenti Eh, forsi ħasbu li diskors tiegħi mhux ħajiddaħħal għax forsi tkellem taħt punti ieħor. President se qed jitkellem intinkwetax il punti tiegħek kan daħluh u ħanġi reġistrat fuq dal-punt.